Tajjeb, ħafna issa nixtieq li nilqa' fostna l-Marija Romana de Gasperi li hija tifla ta' Alcide de Gasperi, wieħed mill-missirijiet l-Unjoni Ewropea. E, Informazzja numer 2.